mill-7 ta' ottubru 2009 ġi maħtur membru tal-Parlament Ewropew mill-Gvern Grik. Firħulu, nieħdu nota l-ordni numru 71 u l-ħatra taħt erba erba u se jkun liberu s-sidġu sa' kemm ikun hemm ħatra oħra. Mill-konferenza tal-presidenzi għandi proposta għal ħatra ta' membri fil-Kumitat Speċjali tal-